ringrazzja l-membri ta' dan il-Parlament għal dibattitu u kummenti kostruttivi ħafna. Grazzi. Grazzi. Sinjura, nirringrazzjak. Għal mod kif inti għamil ġabra fil-qosor. Nishtiq nejdilkom li Hemm ħames mozzjonijiet ta' riżoluzzjoni sabiex dan id-dibattitu eh, nistgħu nagħlquh. Bekk spiċċajna dan il-punt fuq l-aġenda u immorru għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna. Għandna stqarrija tal-Kummissjoni dwar l-implementazzjoni tal-ewwel pakkett tal-ferroviji ferroviarju. darbohra nerġa nistieden il-Sinjura Kummissarju, Sinjura Georgieva. Grazzi ħafna, Sur President. Ħalli issa minn lajru ġibtni saqajja mal-art. Ħan nitkellmu fuq il-ferroviji. U huwa privileġġa li hija li nindirizza dan il-Parlament fuq dan is-suġġett għal darbora nirringrazzja l-Parlament. il parlament minn qalbi għal eh, mod kif qedtejn il-Kommissjoni sabiex tikkontrolla dan l-implementazzjoni tal-ewwel pakkett ferrovrarju. Il-Kummissjoni naħa tagħha kienet konformi mal-obbligi tagħha ġifri bħala gwardjan ta' trattat u batet reasoned opinions opinjonijiet raġunati l 22 stat membru għax dawn ma kienu qed iwettqu x-xogħol kif suppost. Il-Kummissjoni mhux se toqgħod lura milli terġa' bez dawk l-istati membri anki lesti noħdu għam il-Qorti tal-Ġustizzja. Il-proċeduri ta' ksur bejn il-Kummissjoni u l-Istati membri dawn fuq u id-dipartimenti tagħna eh, diġà dil-bidu tal-insena għaddew il-Kumitat ta' Trasport il-lista tal-ksur differenti u rajna l-Kumitat għal il-livell ta' investiment fl-infrastruttura tal-ferroviji f'ħafna stati membri għadu baxx wisq. Kollu, il-Kummissjoni ma tistax taqbel ma l istqarija għal fatt li l-Kummissjoni mamliġ bizzejiet monitoraġġ tas sistema bażika tal-ferroviji. L-ewwel pakkett jgħid li l-Istati membri jdu jiżguraw li jkun hemm baġit ibbilanċjat għall-infrastruttura ġifieri f'medda ta' żmien raġonevoli. Meta aħna sibna evidenza li l-Istati membri ma rispettawx il-dispożizzjoni, imbdow il-proċeduri ta' ksur ċertu gruppi jgħidu għaw min jgħid li l komissjoni tista' tobbliga li stati membri jinvestu iktar f'dan is-settur tal-ferroviji. Forsi aħna kun nixtiequ li nagħmlu dan, imma mem l-ebda bażi legali li dan aħna nistgħu nagħmluh. Il-Kummissjoni madanakollu għamlet ħafna drabi appell ta' natura politiku l-istati membri differenti sabiex jipromovu sistema ta' trasport fl-Europa li tkun sistonibli. Kien per eżempju, diskussjonijiet wara li rajna il-dizorni li ġabet maħħa li ġab miegħu il-vulkan u sħaba eh, tal-vulkan. Tal ġifiri, L-ewwel pakket tal ferroviarju jindrizza n-nuqqas ta' risorsi u anki n-nuqqas ta' entitajiet ta' regolamenti regolatorji. Il-Kummissjoni se tara li dan isiru l recast tal-ewwel pakkett se jkompli kontribwixxi għal dak li huwa access charging tal-infrastruttura. Issa, fuq l-indipendenza ta' ċertu funzjonijiet, il-Kummissjoni kienet ċara ħafna fil- komunikat tagħha ta' 26 ta' Mejju il-managers tal-infrastruttura m'għandhomx ikunu parti mill-kumpanija tal-ferroviji il-holding ma tri ma jistax ikollha ċertu kontrol fuq is-sussidjar, kumpanija sussidjarja tagħha. Wi kumpanija teskludi waħda l-oħra, inti ma jistax ikollok kumpanija waħda tagħmel kollox. U għabbażi ta' sentenzi tal-qorti, aħna na kriterji ċari ħafna biex inkunu nistgħu niddeċiedu kemm hija indipendenti infrastruttura eh, meta mqabla mal-holding company. U il komissjoni fil-proċeduri tal-qorti li għad baqa se tirbaħ b'din il- din il-dan l-argumenti. Issa, fuq il-prinċipju ta' reċiproċità, da ma tantx jista' jiġi aċċettat fil-regoli Ewropej. Kull stat membru jrid eh, jara li jobdi dawn ir-regolamenti rispettivament għax qegħdin jagħmlu stati membri oħra biex nala, Sur President, jiena nara din l-abbasta rezoluzzjoni, ġifiri kif ġiet eh, preparata mill-Istati membri, fuq dan l-ewwel pakkett u nerġa' ninsigurakom għal darb'oħrom li l-Kummissjoni dejjem għamlet u se tibqa' tagħmel ix-xogħol tagħha bħala gwardjan tat-trattat. Imma l-Kummissjoni ma nridux inħalluha tiġġieled l-affarijiet waħda biex ta' tispinta il qudiem tal-ferroviri bħala mod ta' trasport effiċjenzi u sostenibli. Aħna niddependu mill-appoġġ l-għajnuna tagħkom sabiex il-politika tal-ferroviji fl-Ewropa tkun waħda ta' suċċess biex noħorġu u kol buċċilġiet minn din il-krizi ekonomika. Grazzi ħafna. Bisto xassan kessin juko, bizoċa. Nirringrazzjak, Sinjura, Kommissarju. Aħna grati għall-informazzjoni li għadek kem ġurnajtna bija. Issa, nisimaw mir rappresentanti tal-gruppi politiċi Kulħadd għandu min żewġ minuti. Nisimgħu l-ewwel il-Kalo fidenza Fidanza. Għalli Pipi, grazzi ħafna, President, Sinjura Komissjoni Kollegi, huwa eh, minnu li daw l-ewwel pakkett ferroviarju splifna ħafna ħin kif nafu tliet direttivi ġew adottati fl-2001 u trasposizzjoni skella sir mill sal-15 ta' Marzu tal-2003. Issa, peress li qed tiġi rivedu dan l-ewwel pakkett jiena nixtieq ngħid li apparti l-suġġett tal-investimenti li s-Sinjura Kussarju għacċena ehm, tal-jom, nixtin kena fuq tlet affarijiet li huma importanti biex dan il ewwel paket jiġi implementat kif suppost. Tlet kunċetti li l-Kummissjoni għandha żomm dimajna fil-opinjoni tiegħi l net fil-problemi kollha li rajna ehm, dawn l-aħħar snin, wieħed irid jiċċara wkoll l-indipendenza tal-infrastruttura naraw eżattament ġbażi legali jiena naħseb li rridu niċċaraw dawn l-affarijiet iktar għax kien wieħed mill-iktar ostakola il-xogħol f'dawn l-aħħar snin anki fir-rikas jiġifieri ma jridx ikollna nuqqas ta' miżinterpretazzjoni hawnhekk. Umbagħad il-liberalizzazzjoni ta' dan is-suq tal-ferroviji għandha tkun priorità mill-istati membri kollha. Kunat qed jaqbel imma mbagħad ftit ikunu dawk li verament jaddu biex jaddottaw f'pajjiżhom. Dan l-ewwel pakkett naraw li din hija kundizzjoni essenzjali biex nilħu r riżultati għalhekk nitlob lill-Kummissjoni biex tkompli l-isforzi tagħha dan ir-rigward fl-aħħar ma nistax nimmaġinaw li meta eh, konna situazzjoni ta' monopolju fil-pajjiżi dawn jisfruttaw dan il-vantaġġ kompetittiv għal dawk il-pajjiżi li jkunu għadhom kemm fetħu s-suq tagħhom. U għalhekk peress li aħna naqblu ma' dan l an ta' liberalizzazzjoni, Eh, flimkien l kollega Grosh fil-rizoluzzjoni li ħan votaw li għada, hemm bżonn qed ngħidu li rridu napplikaw il-prinċipju ta' reċiproċità li tant huwa importanti eh, sabiex jkompli eh, fetaħ is-suq. Grazzi ħafna. Grazzi. Isur El-Kadrawi. Fidejk, issa sinjur. Alessandri. Dik żewġ minuti, Sinjur. President, Sinjur Kommissarju, jekk naraw il-parti tas-suq tal-ferroviji f'dan l-aħħar 20 sena kien hemm nuqqas ta' xi mija ta' trasport tal-frejt. Jekk irridu nirrimedjaw dan hemm bżonn nikkunsidraw ċertu miżuri ġifiri l-interoperabilità teknika, naraw kif insibu kaptu tal um, kif nifinanzjaw l-infrastruttura l-ġdida, xej jiġri mill-infrastruttura l-qadima. Imma l-aċċess għassu huwa part integrali ta' dan kollu. Għalhekk il-pakket tal-ferroviji huwa tant importanti dan ġie approvat fl-2001 imma sal-2003 kellu jiġi kien hemm trasposizzjoni ma' seba' snin wara naraw li dan ma sarx, dinu li ħaġa mhux aċċettabbli u l-Kummissjoni waqgħet ftit lura biex tirribatti dawn il-problemi. Hemm bżonn li konna entità regolatorja indipendenti li kollha riżorsi tagħha sabiex tkun tista' timponi liberalizzazzjoni kif suppost, hemm bżonn l-infrastruttura u l-managers tagħhom tkun ikunu indipendenti sabiex l-operaturi kollha jkunu fuq l-istess livell ta' kompetittività hemm bżonn naraw li l-livell tal-infrastruttura tariffi tagħhom kif eh, se nistudjawhom kif sabiex il-ferroviji, il-mod ta' trasport ikun kompetittiv meta mqabbel ma' modi oħra. Issa fuq il-liberalizzazzjoni nixtieq ngħid li hemm bżonn nikkonċentraw iktar fuq l-implementazzjoni kif il xieraq tal-ewwel pakkett anki ġifiri għal passiġġieri internazzjonali noqogħdu ftit attenti hawnhekk għax iridu niżguraw li natu servizz pubbliku ta' kwalità. Għandna bżonn trasport bil-ferroviji li jkun effiċjenti. U dan għandu jkun eh, priorità mhux biss jiġifieri biex nirreberizzaw dan il-suq. Grazzi ħafna għal żewġ minuti Sinjura Meissner. Grazzi ħafna, President. Sinjura Kommissarju, Mela, veru, kellek raġun, inti mort mill-ajru għal trasport fuq l-art. Fuq dan, nixtieq ngħid li fil-politika dejjem nisimgħu affarijiet zbieħ, nħabbu fuq affarijiet sbieħ, imma mill-klim ma tantx imorru għal-fatti għax il-komunità Ewropea dejjem għandani jitzbieħ ħafna drabi jirnexxilna ma f'ħafna oħra ma jirnexxinix. U fuq il-pakket tal-ferroviji ħafna affarijiet li ma rnexxinix nagħmlu. Għalhekk irridu saqsnu lil nfusna jekk l-Unjoni Ewropea ix xi paper tiger jom kella ħnix kapaċi fil-fat nilħu dak li inkunu deċidejna li nilħu. Ovvjament għanna bżon autorita regolatorja indipendenti. fil ġermania l-affarijiet marru tajjeb ta' fux bil-ferroviji ma ma jfissirx li aħna l-ħakna situazzjoni ottimali. Ovvjament, rridu nisgurraw li nkunu qegħdin nirrispettaw regoli tal-kompetizzjoni imma hemm 27 stat membru nafu li ċipru Malta m'għandhomx ferroviji ġifri mhumiex ma jistgħu qatt jimplementaw dan il-pakket, imma hemm Finlandja pereżempju l-Olanda li rnexxilhom l-oħrajn kollha ma rnexxilhomx. Aħna ħallejna sitwazzjoni tiddeteriora u qatt ma ħriġna twissijiet laqqas biss eh, morna sanzjonijiet kontra l-pajjiżi li ma implementawx l-ewwel pakkett. Nafu li hekk aħna s-suq ferrovarju niftuħ kulħadd jista' jibbenefika minnu. Imma kifet kollox jibqa' vag eh, noqogħdu mpaċċu biss u ikun klim firaħ. Issa, nixtieq ngħidilkom li f'Saragoza konna deċidejna li hemm problema bil-flus Ovvjament, aħna l-proġetti cross-border tagħna rridu nippromuvaw hemm bżonn li stati membri jaħdmu aħjar. Din tfisser l-Ewropa li naħdmu flimkien għal aħjar. Grazzi ħafna Sinjora Meissner, issa jmiss. L-Sur Kramer għal grupp tal-ħodor. Iva, Sur President, Sinjura Kommissarju, kollegi, l-ewwel pakket ferroviarju suppost kellu suppost li trasposizjoni tiegħu kellha ssir sa Marzu tal-2003 imma 23 stat membru ma rnexxilux jagħmluh fl-2008 kien fl-2008 biss li kommissjoni kummissjoni bdiet tagħmel xi ħaġa. Ġifieri 22 stat membru din mhux sabiħa sabiħa dbeżbiża li jom imma u wkoll għall-Kummissjoni l gordjan tat Trattat. Il-pezzijiet iridu jkunu trasparenti, jridu jkunu xirqa u ġusti. Fil-Ġermanja pajjiżi għall-Esban jirnaxilek Um, il-prezzijiet mhumiex ġusti f'Berlin huma mod u bl-esban tista' tużaħ u tmur doppju ta' distanza pereżempju meta qabla ma' Berlin. Ma nistgħux nibqgħu li jkun operaturi li jproteġu lulhom infushom f'pajjiżhom. Umbat jipretendu li jkun hemm kompetitività f'pajjiżi oħra. Il-Kummissjoni bħala Gwardjan ta' Tritta Trattat trid tara li liġi tiġi rispettata. Imma mhux il-kompetizzjoni biss li nitkellem fuqha, il-fatt li jkun hemm kompetizzjoni mhux ġusta mal kull tip ta' trasport ieħor mhux ġust. Hemm bżonn li jkun hemm it-tolls, jiġifieri, li n-nies iħallsu Nafu li għal trakkijiet li huma aktar minn 12 tonnellata li jridu jħallsu imma fi Slovakkja eh, l-affarijiet mhumiex xari laqqas. Issa għall klima nafu kemm hemm dannu u tniġġis is-sussidji għal trasport bl-ajru huwa 30 biljun kull ta' kull sena bħala sussidju imma mem l-ebda taxxa fuq il-petrolju għandek il-VAT fuq il-ferroviji ma mhux fuq il-trasport blajru l-emissjonijiet 85% ta' free certificates u xejn għall-elettriku li jużaw il-ferroviji. Dawn l-affarijiet rridu jinbidlu. Hemm bżonn għall mobilità jrid ikollna kompetizzjoni iktar ġusta mhux biss jiġifieri fil-ferroviri manki bejn il-modi differenti ta' trasport. U l-Kummissjoni bħala gwardjan ta' trattat għandha ħafna xogħol xtame. u hemm bżonn tagħmlu dan ix-xogħol. Umbat, bekk biss ikun nistgħu ħna nappoġġjaw ngħinu għall Grazzi ħafna. Ki. Grazzi ħafna, Su Kramer. L-Onorevoli Anna, nkellem għal-imis. Fisem. Fis il-GUNGL, kjoġbok. 3 minuti. Il-fat li ċittadini kun jrid jimur minn posta li uħor dan huwa dritt għalih għalek u e importanti li dan ikollu aċċess għal trasport sikur effiċjenti li jkun aċċessibbli għal kulħadd li jkun ukoll ekoloġiku hemm il-ferroviri hemm bżonn ikunu jaħdmu tajjeb li jmorru kullimkien fuq it-territorju kun hemm connections tajbin. Bżonn li konna Eh, naraw il-proprjetà pubblika, naraw servizzi territorju u l-kooperazzjoni wkoll fuq livell Ewropew. il-min jivvjaġġa u ma ċittadini tagħna li għandhom trittijiet u m'għandhomx trattati biss bħala klijenti u kemm jifilħu jħallsu. Imma il-Kunsill u l-Kummissjoni u anki dal-Parlament b'mod dogmatiku iddeċidew li l-ferroviji ma jkunx mezz ta' Eh, libertà imma jkun mezz ieħor għas-suq ta' kompetitività. Aħna separajna l-infrastruttura u servizzi tal- tal-ferroviji, il-klient u il-frejt aħna eh, komplejna narqu l-affarijiet infaqna ħafna miljoni ta' euro biex dawk il-ferroviji li kienu jieħdu l-passiġġieri u l-frejt ma setawx jibqgħu jagħmlu dan rajna li ġifiri l prezzijiet olow, ċertu linji nalqu kollox eh, ċertu affarijiet iżarmaw u anki s-sikurta tonqos. Meta inti tifret l-infrastruttura u s-servizzi, meta s-sigurtà tija li l-entità terza tkun qed tieħu riskju tal-passiġġieri u tpoġġi l-ħajja tal-passiġġieri fil-periklu nafu kemm kien hemm iktar inċidenti u din dan huwa r riżultat ta' politika responsabbli. Hemm bżonn li fl-Ewropa s-sistemi tal-ferroviji nerġgħu intuhom iridni fidejhom u mhux indaħluhom f'kompetizzjoni inġusta mal-mod ta' trasport bl-ajru u inxeklu in-netwista li jaħdmu bihom. Dan kollox grazzi għal dan il-pakket issa bil-ferroviji fi Franza iktar nieħduħin bil-ferrovija meta qabel kif kienet il-ferrovija taħdem mit-sena ilu din pal urajna kemm olow il-prezzijiet biex nagħlaq. Ħantikom eżempju ieħor, is-sens jiġifieri low l-iktar li juża l-elettriku eh, fi Franza kien jixtri l-elettriku mill-ODF bi prezz baxx. L-Kummissjoni qegħdin qiegħda tobbliga l-Franza biex eh, kollha eh, tħallas 25 fil-mija iktar għall-elettriku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 Jina nemmen illi għal madwar 20 sena aħna jina nistennew din ir-reviżjoni tal-pakket, jina nitkellmu dwar dan il-pakket ferroviarju. Jiena naħseb li dan huwa eżempju li ma rridux inseguh. Il-bira l-Parlament Ewropew approva il-Network Ferroviarju Ewropew għal trasport kompetittiv tal-merkanzija biex ittejjeb iċ-ċirkolazzjoni bejn il-networks prinċipali ewrenin. Iċ-ċirkolazzjoni se tiġi garantita permezz ta' li rridu nneħħu ixkil kollu fiżiċi u amministrativi. Issu irrid ikun ħieles irrid ikun hemm semplifikazzjoni tal-proċeduri irridu jitneħħew kull xkil u irrid ikun hemm ukoll is-suq ta' reċiproċità. Din il-kelma reċiproċità tfakret f'ħafna mill-interventi illi saru qabel tiegħi. Jiena konvint illi jekk nisseparaw l-istruttura mill-ġestjoni mill-amministrazzjoni tkun xi ħaġa tassew pożittiva jiena konvint illi l-investiment permess ta' sistema pubblika privata hija xi ħaġa tajba ħafna. Jiena nimmaġina illi dan kollu jista' jiġri fit trasparenza f'suq ħieles u jista' iwassal biex kulħadd ikun jista' jasal biex jidħol f'suq su il-lum ta' bilħa aħna l-koll neħtiġu l-aktar f'dan il-waqt ek diffiċli waqt ekonomiku finanzjarju diffiċli jina nemmen illi l-Unjoni Ewropea tamel sew jekk tamel fondi apposta għall-investiment biex tħeġġeġ li privat biex jinvesti biex jirkupra il-ħin illi jintelef. Ovvjament dan kollu għandu jsir fl-aqwa sigurtà u fl-aqwa ħarsin tal-ambjent. Dan irridu nissalvagwardjaw, irridu nħarsuhom. Issa wasal il-waqt il-Kummissjoni lum ta' titweġibit ċari għal dawn il-mistoqsijiet tagħna. Grazzi. Grazzi, tassew. Il-kellim li jmiss u għall-onorevoli Simpson għal żewġ minuti. Fisem l-SND, għak joġbuk. Membri jiftakru f'diskussjonijiet oħra f'din il-Kamra illi jina tkellim ta' unek pala president tal-Kumitat ta' Trasport il-rekord tal-istati membri biex huma jimplementaw l-ewwel pakkett tal-ferrovija dawn huwa segwitu issa u nittama li jipprova l istituzzjonijiet l-oħra jurihom il l parlament jistenna mhux biss li l-istati membri jimplementaw dak li huma qablu dwaru fl-2001 imma l-Komissjoni tuża il-poteri legali tagħha biex tiżgura li dan jiġri. L-ewwel direttiva tal-ferroviji kellha tiġi trasposta kif qal is-sur fidanza mill-istati membri f'Marzu tal-2003. Il-fatt li 22 istat dan mamluħ juri, juri sforz mux ta' minni faħru minnaħa tal-istati membri. U minn dak li tajt il kommissjoni dan huwa sforz tassew fil li tiġi protetta liġi tal-Unjoni Ewropea minn tal kommissjoni dan ifakkarna f'ħafna xkien illi għadu hemmhekk meta aħna nippruvaw nirrivitalizzaw is-suq tal-ferrovija. U għedin naraw kol nuqqas ta' inċentivi f'dan is-suq kumpaniji l-kbar tal-ferrovija jagħmlu lobbying kontra il-rapport ta' Sur Marinescu ma marnexxilhomx iżda juri li ċertu kumpaniji tal-ferrovija u ċertu stati membri huma aktar interessati fl-interessi tagħhom u mhux fl-interessi Ewropej. Jiena nemmen il-Kumitat ta' Trasport ta' Trasport ma fadallux aktar paċenzja fir rigward ta' dan id-dossier, dan in-nuqqas ta' progress qed iwassal biex il-ferrovija Ewropej ma jkunux jistgħu jikkompetu kif għandu jkun u qed ikun hemm ukoll proċeduri taksu kontra l-Istati membri. Iżda dan ifisser illi nieħdu azzjoni bil-mod. Għanna bżon ta' perspettiva ġdida għal netwerk ferroviarju Ewropew u dan jista' jinkiseb biss jekk l-atturi kollha jkunu impenjati biex jilħu dan il-għan. Sur President aħna nistennew il-Kunsill il l il kunsill iżom mal-impenji tiegħu anka il-Kummissjoni. Il-Kummissjoni llum qed tipprova tiżgurana imma aħna rridu naraw l-azzjoni llum eh, huwa l snin sur Kramer u aħna nittamaw illi aħna illum dan il-pakket nkunu nistgħu nwettqu sakemm aħna u indumu ħajjin. Grazzi tassew, aħna nifirħu l-Sur Kramer u aħna ulu laqwa l sninu. Issa l-onorevoli Tuċes. Grazzi. Il-pakket ferroviarju wassal biex is-settur tal-trasport ferroviarju imbieħ l eh, proprjetarji privati bl skuza tal-liberalizzazzjoni illi saret fi ħafna mill-pajjiżi Ewropej hemm bżonn illi il-poplu jiġġielet kontra dawn il-monopoli illi qegħdin jiġġieldu bejniethom biex kulħadd jieħu dak li jista' fir-Renju Unit, fi Franza, fil-Ġermanja, fil-Graċja u fil-Stati membri oħra tal-Unjoni dan kollu nistgħu nikkonfermaw. Il-ferrovija tal-Greċja fisem il-tġdijt u fissem l-impenji li ħadet fil-konfront tal-Unjoni Ewropea iżżid il-prezzijiet tal-biljetti u għalek qed neħi dritt li għandu ċittadin biex huwa jiċċaqlaq f'ħafna mir-reġuni tal-Greċi u għal daqstant qed isir ħsara wkoll il possibilità ta' żvilupp tal-pajjiż. Dan huwa parti mill-politika antipopolari tal-Unjoni Ewropea u ta' din id-demokrazija l-ġdida. Qegħdin dejjem jiżdiedu il-profitti tal-intrapriżi l-kbar illi rajnijom illi ħadu kollox taħt idejhom. Il-linji tal-ferrovija Grigi huma l-ikbar kumpaniji huma dawk ta' Pireo Atene u Pireus. U għal daqstant qed tintuża l-politika tal-Unjoni Ewropea tal-privatizzazzjoni biex jitħares il-memorandum tal-konċessjoni tal-self għal Greċja. Dejjem qegħdin jiġu sfruttati l-ħaddiema u qed tinbih il-proprjetà pubblika. Il-beħ tal- eh, tal-linja ferroviarja griga wassal biex zidu l-inċidenti. Wassal biex inataw is tal-massa kif ukoll biex jitneħħew id-drittijiet kollha illi kienu kisbu l-ħaddiema. Il-ferroviji bħal settur, kull settur ieħor tal-ekonomija jrid ikun proprjetà tal-istat u taċ-ċittadini. Grazzi tassew, l-onorevoli Tussas, grazzi tal-interventijak, l-aħħar kellim huwa l-onorevoli George Bach. Ekk żewġ minuti. Grazzi, Sur President, Signora Kommissarju. Din ir-riżoluzzjoni sejjaħ il-Kommissjoni biex tikseb wieħed mill-għanijiet tal-leġislazzjoni Ewropea, jiġifieri illi toħloq su transkonfinali tal-ferroviji. Jiena nixtieq infakkar li raġuni għaliex direttivi attwali ma ġewx implementati kif għandu jkun mhux għax hemm xi nuqqas tarieda minn tal-Istati Membri, imma għax kien hemm nuqqas ta' ċarezza legali. Xi stati membri sabu soluzzjonijiet nazzjonali għal eh, l-infrastruttura tagħhom. Imma eh, l-apparat li hemm eh, iwassal għal nuqqas ta' ugwaljanzi bejn l-istati membri u anke sistemi differenti ta' sigurtà fil-makinarju dan joħroq xkiel fit trasport transkonfinali. Naħseb illi ma rajniex biżet il-kwistjoni tal-aspetti soċjali taħriġ, taħriġ għal personal li ta' bilħaq jittieħed in konsiderazzjoni. Hemm problema oħra, ixkil fl-infrastruttura fil-qsim tal-frontieri hemm ħafna xisir biex niżguraw illi traffiku transkonfinali ikun jista' jimxi ħarir. Eżempju partikolari huwa dak tal-linja bejn il-Ġermanja u l-Lussemburgu. Inna nitkellmu biex din tiżdied tinfirex imma hemm nuqqas ta' rida politika. Hemm nuqqas ta' priorità ekonomika marbuta ma' dan biex ikun jista' jsir progress għal dastant nixtieq nappellaw il-Kummissjoni biex tu l-istess determinazzjoni li jowri tal-kompetizjoni biex eh, issa tappella l-armonizzazzjoni fit-teknoloġija fl-infrastruttura, grazzi. Grazzi. Issa se ngħaddu għal proċedura catch DI. L-Onorevoli Tikaw. Grazzi tassew, Signora President. Sur President, Signora Komissarju, l-Unjoni Ewropea għandha bżonn ta' mudell trans-Ewropew li huwa sostenibbli u effiċjenti u l-iżvilupp ta' trasport bil-ferrovija u ta' bilħaq importanti. Aħna nistaqsu l-istati membri biex jagħtu aktar importanza li trasport tal-ferrovija billi jallokaw il-finanzi meħtieġa għall-modernizzar tal-infrastruttura tagħhom. Il-liberalizzazzjoni tal- suq diġa bdiet Iżda dan ma jridx isir għaskapitu tal-kwalità. Is-sigurtà u sikurezza ta' trasport u tal-passiġġieri hija importanti biex dan il-pakket ta' bil kun wieħed tajjeb. Ir-riżorsi umani wkoll huma meħtieġa għal daqstant jiena nistaqsi lill-Kummissjoni biex fir-reviżjoni li jmiss ta' dan il-pakket hija tinkludi xi klawżoli soċjali biex tiżgura standards b'saħħithom għal kundizzjonijiet tax-xogħol biex b'hekk skemi soċjali fuq livell nazzjonali kunu jistgħu jiġu implementati mill managers kollha tal-infrastruttura fis-settur tal-ferroviji, grazzi. Grazzi tassew, Signora Tikaw. L-Onorevoli Vaska Vaska għal minuta. Grazzi. Su President, eżis kollegi, aħna għedin nitkelmu dwar l-implementazzjoni tal-ewel pakket tal-ferrovija direttiva dwar dan. Aħna għedna illi trasposizjoni saret fit-22 ma saritx fit-22 stat membru. Sinjera Kommissarju, Taħseb li mhux aħjar nikkonsidraw jekk ir-regoli tal-implementazzjoni ta' dan l-ewwel pakkett u mhix tajbin biżejjed? Għaliex qegħdin naraw li ħafna minn dawn il-pajjiżi ma implementawhomx, forsi ikun aħjar illi aħna nkunu nkunu nistgħu niltaqgħu mal-Ministri Nazzjonali ta' Trasport għaliex dialogu bħal dan jista' forsi jwassal biex tibda darba l-dejjem l implementazzjoni ta' dan l-ewwel pakket tal-ferrovija u minnu jibbenefika jibbenefika settur Ewropew tal-ferrovija. Grazzi. Grazzi tal-kontribut tiegħek. Issa nistaqsi l-Komissarju Gorgeva biex tweġeb. Grazzi tassew. Sur President. Jiena nixtieq nirringrazzja għal darbuħra l-Parlament ta' dan id-dibattitu tassew meħtieġ u li huwa mqanqal ukoll qegħdin naraw. Għaliex aħna l-kol sakemm indu muħajjin irdu naraw sistema integrata Ewropea tal-ferroviji nittamaw li l-koll nejxu bizzejet biex dan narawh. Fil-passat jiena kont impenjata fl-ristrutturar ta' xena tal-ferroviji f'żewġ pajjiżi illi issa huma membri tal-Unjoni. Jiena naf kemmu diffiċli illi nresqu sistema Nrasu l-qoddim sistema li għanda tradizzjonijiet tagħha għanda ħafna personal, għanda interessi. Iżda aħna irridu ninkunu det determinati għaliex għanna bżon ta' sistema sigura u li taħdem tajjeb eh, biex iċ-ċittadini tagħna igawdu minna u anka l-kompetitività ta' reġuni tagħna. Aħna fil-Komissjoni nieħdu l-kummenti tagħkom b'serjetà kbira u aħna ser inkomplu. Naħdmu biex nimxu il-qoddim fir-rigward ta' inizjattivi illi tabilħaq iridu jiġu implementati. Jiena ma naħsibx li dinja xi paper tiger jekk taraw kemm hemm proċeduri ta' ksur. Għaliex damet daqshekk, damet daqshekk għaliex kien hemm proċess ta' impenn flimkien ma' l-istati membri kien hemm ukoll tkabbir illi daħħal elementi ġodda fis-sistema kien hemm ukoll tentattiv minna tal-Kummissjoni biex dan l-impenn ikun jagħmel sens. Jiġifieri tibgħat kwestjonarji, kwestjonarji un u mbagħad tagħmel segwitu mal-Istati Membri biex ir-riżultat ikun wieħed tajjeb. Il-proċeduri tal-ksur mhumiex lan ewlieni. Lan tagħna huwa li konna suq tal-ferrovija illi jaħdem tajjeb illi jipprovdi servizzi orjentati lejn il-konsumatur, servizzi aktar siguri u wkoll illi nwettqu il-wedit tagħna u l-ewwel rikas, l-ewwel riformulazzjoni ta' dan l-ewwel pakket ser tiġi semplifikata biex niċċaraw id-dispożizzjonijiet twali biex aħna nħaffu l-implementazzjoni tagħhom ukoll biex nimmodernizzawhom. Dwar dan jien nixtieq nagħmel żewġ punti biex inwieġeb għal kummenti u għal mistoqsijiet li għamiltuli. L-ewwel wieħed huwa dwar il-livell ta' sigurtà id-dejta hija kategorika livell ta' sigurtà żdied mill-bidu tal-ftuħ tas-suq. Iżda minħabba li aħna nitkellmu dwar ħajjiet ta' persuni anka jekk ikun hemm inċident wieħed dan huwa diġà żejjed. U għalhekk aħna rridu nagħmlu l-almutana biex inżidu l-livell ta' sigurtà. U anke minħabba li f'żewġ kummenti kien hemm mistoqsija li saret dwar l obbligi tal-servizz pubbliku. Jien nixtieq niċċara li l-ewwel pakket mhuwiex xkiel għal dan. Dawn l-obligi huma regolamentati taħt leġiżlazzjoni separata u għal daqstant hija possibilità illi nimxu magħhom minħabba li ħafna tkellmu dwar strateġiji u direzzjonijiet u dwar li jinqasmu mal-parlament tlet prioritajiet ewlenin tagħna u dawn jirriflettu ħafna mill-kummenti li diġa' saru, ġifieri l-ewwel ħaġa li ntejbu l-kundizzjonijiet tal-aċċess tas-suq u dawn namluhom aktar trasparenti u non diskriminatorji. Tinni ħaġa li nistabilixu qafas regolatorju li jħadda l-investimenti pubbliċi u privati fis-settur tal-ferroviji u tielet net hija xi ħaġa li tkellimtu ħafna dwarha, jiġifieri li ninfurzaw supervizjoni regolatorja tas-suq tal-ferrovija biex niżguraw li kun hemm kompetizzjoni ġusta bejn l-operaturi. U dan iwassal għal spejjeż inqas għal dawk li jagħmlu użu mis-servizz. il-Kummissjoni ser tinvolvi lill-Ministri fi dialogu frabta ma dawn il-kwistjonijiet u mal-Ministri ta' Trasport illi ħana ħan il-taqaw magħhom u aħna ser niżguraw illi l-affari tibqa' hekk u dan kun preżenti fuq l-aġenda tagħhom aħna waqt ser nadottaw il-proposta ta' riformulazzjoni biex din tiġi fasla fil-Parlament sa' Settembru u aħna nisabu ħerqana biex ikonna kooperazzjoni li twassal għal riżultati magħkom għal proċess leġislattiv li ġej. Kif ukoll biex inwet u, u niksbu riżultati tangibli sakemm aħna lkoll indumu ħajjin. Jew malajr kemm jista' jkun għall-inqas. Grazzi. Grazzi, grazzi kummissarju. għanna ħafna xogħol x'nagħmlu fil-Parlament u fil-Kummissjoni dwar dan is-suġġett.